għaw kol li jaqblu miegħek ħajri rikonx dak li għad issa il-minuti ħajkunu fil-sessjoni li jmess u mozzjoni ta' riżoluzzjoni li ġew adottati ħaj jintbatu lil minu mandirizzati seduta ġurnata nawguralkom il-koll vjaċċi tajjeb lura lejn darkom u nittama illi tgawdu